waslu dal-ħodu, telqu il-biraħ minn Kiev u ma kontenti bi kwalunkwe laqat li jista' jkollhom magħkom hawnhekk qegħdin sinjuri. Il-qowwom dawn qegħdin jiġġieldu b'mod paċifiku fit-toroq ta' Kiev on this? No. no. no. Yeah, because it's. Uh... We did a press conference. Grazie onorevole. Grazie onorevole Harms. Jekk intom lesti, signori, nistaw nibdew bil-votazzjonijiet. Rapport McIntyre. Nagħti ftit ċans ieħor ħalli kulħadd ikun jista' issib postu u jħejji għal-votazzjoni u mbagħad nibdew. Mela, rapport McIntyre programm ta' azzjoni fil-qasam ta' skambi, assistenza u taħriġ, eccetera, eccetera. il-votazzjoni hija miftuħa u maluqa wkoll. Approvata. Rapport Zalba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvat. Rapport Zuber. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. approvata. Rapport poreba. Minu favur, minu kontra, min jastieni, għaddit. Rapport Nitras, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Hubner. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Rapport Mitchell. Il-rapporter. Rapporter jixtieq jitkellem, Onorevoli Mitchell. Mhux qiegħed hawnhekk, għal daqstant votazzjoni waħda favur kontra astensjonijiet taddi. Rapport Ajala. Nominazzjoni tal-membru ta Philwin Owen. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. rapport ieħor ta' Ajala rigward il-ħatra ta' Alex Brain Kmeyer. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi? Rapport ieħor ta' Ajala Sender Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddi. Ħatra oħra. Is-Sur Nikolas Miljonis. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Ħatra oħra. Daniel Lamarck. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Issa il-ħatra tal-President tal-Konsil ta' Vigilanza tal-Bank Ċentrali Ewropew, Daniel Nui. Rapport ta' l-Onorevoli Bowles. Dinija mara, kanna ġlida kbira għawnek. Għafolja miex fil-bord tal icb votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Brock. Emenda numru wieħed minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddiet. Proposta tal-Kummissjoni minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Rapport Butikofer. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet ta' għaddi. Proposta tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet għaddiet. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Rapport Kukan. L-ewwel emenda. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Proposta tal-Kommissjoni favur kontra astensjonijiet għaddiet. Rizolazzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvata. Rapport Ruċek. Emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet approvata, proposta tal-Kommissjoni favur kontra astensjonijiet approvata, rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa, maluqa. Approvata. Rapport Lopez Sturis emenda wieħed favur kontra astensjonijiet approvata, proposta tal-Kommissjoni favur kontra astensjonijiet approvata, riżolazzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvata. Rapport Lambsdorff, emenda wieħed favur kontra astensjonijiet approvata, Proposta tal-Kommissjoni favur kontra astensjonijiet approvata rizoluzzjoni leġislattiva votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvata. Rapport Berman. Emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet approvata. Proposta tal-Kommissjoni favur kontra astensjonijiet approvata. Rizoluzzjoni leġislattiva. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Approvata. Il-Kummissarja Vassilju jekk tixtieq titkellem tista' titkellem. Grazzi, onorevoli membri. Il-Kommissjoni tilqa l-approvazzjoni tal-Parlament tal-istrument finanzjarju għall-azzjoni esterna tal-Unjoni. Dan l-istrument se jippermetti l-Unjoni Ewropea biex tkompli tkun attur globali u tippromuovi l-interessi u l-valuri tagħha. Id-demokrazija, l-paċi, solidarjetà, stabilità, kif ukoll tnaqqis tal-faqar, kif ukoll salvagwardja tal-beni pubbliċi globali dawn se jkunu fil-qofol tal-azzjoni esterna seba' snin li ġejjin. L-istrumenti jippermettulna biex inkomplu bil-kooperazzjoni imma l-imsieħba esterni tagħna fuq erba' prioritajiet esterni tkabbir, il-viċinat, il-kooperazzjoni, kif ukoll kooperazzjoni u l-imsieħba strateġiċi. Għannom tal-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja rapporters kollha kif ukoll il dak kollha li mexxewhom. Grazzi tal-kontributi kostruttivi tagħkom għanna nkunu gburin b'dak li irnexxina niksbu fl-imkien. Grazzi ħafna. Grazzi l-Kummissarju issa. Rapport Harkin. L-ewwel blok favur kontra astensjonijiet approvat. Proposta tal-Kummissjoni favur kontra Anzi, tgħid il-President. il-proposta tal-Kommissjoni approvata, Risoluzzjoni leġislattiva issa votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi. Il-rapport kutax. L-ewwel blok, minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet irridu namlu kontroll elettroniku votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma taddix 12 votazzjoni miftuħa maluqa <coughs> taddi 14. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 17. L-ewwel parti. Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 22. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 28. Favur kontra astensjonijiet taddi. Ollu jdejkom jekk joġobkom, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 29, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, emenda 30, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 31, favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. 26. Votazzjoni miftuħa. Ma votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. 27 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Proposta tal-Komissjoni favur kontra astensjonijiet taddi rizolazzjoni leġislattiva votazzjoni miftuħa pozazzjoni maluqa. Taddi. Il-rapporter jixtieq jitkellem. Fil-qosor l-ewwel qed nixtieq nispjega l grupp tiegħi ddeċida li jastieni fil-vot aħħari għaliex aħna naħsbu li huwa ġust li nagħtu l kummissjoni l-via libera għal negozjati, però naħseb li hija ħasra li l-IPP iddeċidaw li jdajfu l-proposta tal-Kummissjoni li ġiet abbozzata fuq talba tal-maġġoranza tal-membri tal-istati membri f'Mejju, grazzi. Rapport Kovac. L-ewwel blok favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 51 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix 52. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. 53 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 54 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 55. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. 36 favur kontra astensjonijiet taddi. 56 jaqa 57 issa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 61, 63 sal-65 minnu favur, minnu kontra, tensjonijiet ma taddix. 58-60, minnu favur, minnu kontra, stensjonijiet taddi. 54. Proposta tal-Kummissjoni, minnu favur, minnu kontra, approvat. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. tgħaddi rapport Kukan. Emenda seba, minu favur. Ollu dejkom, minu favur, minu kontra, stensjonijiet ma taddix, emenda 8, minu favur, minu kontra, minu jastjeni ma taddix, disa favur, kontra, stensjonijiet ma taddix. Paragrafu 10, il-test oriġinali f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni issa favur kontra astensjonijiet irdu nagħmlu kontroll elettroniku. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Approvat. L-10, l-ewwel parti, favur, kontra, astensjonijiet, ma tgħaddix it-tieni parti favur jaqgħu l-oħrajn kollha 11 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma taddix it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix verifika għall-emenda numru 2 votazzjoni miftuħa maluqa. Approvat. 19. Olla u dejkom. Favur, kontra, astensjonijiet, approvat. 12. Favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 27. Kontra, astensjonijiet approvat. 30 favur kontra astensjonijiet approvat. Emenda 13 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet Ejja nagħmlu kontroll elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma jgħaddix. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma jgħaddix. Emmenda 15 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma jaddix it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma jaddix. It-tielet parti ta' 16 il-kontroll għat-tieni parti tixtiqu kontrollu xek votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix. Emenda 16 l-ewwel parti kontra astensjonijiet ma taddix. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet approvat. 43 favur kontra astensjonijiet jaddi. Tini parti favur kontra astensjonijiet kontroll liħor it tini parti. Votazzjoni maluqa. Approvat. Sitta, l-ewwel parti, favur. Anzi, emenda sitta biss, favur kontra approvat. 47 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet jgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma jgħaddix. 14 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. 17 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma jaddix, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet eh, ma jaddix, it-tielet parti favur kontra astensjonijiet ma jaddix. 18. Kontrolla t-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma jaddix. Emenda 18, favur. Kontra, astensjonijiet, ma jaddix. 55, favur, kontra, astensjonijiet. Kontroll. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Eh, Taddi. 23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 This is the amendment and I Din hija l-emenda u issa qed nitlob l-appoġġ ġentili tagħkom, grazzi. Grazzi. Hemm pożizzjonijiet oħra fir-rigward din l-emenda le għal daqstant favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa emenda tlieta emenda orali tal-Onorevoli Koppa.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 hemm minu kontra din l-emenda jekk hemm umu bil-wieqfa irrid ikonna mill-inqas 40 deputat. Għal daqstant nivvotaw għat-test oriġinali ta' emenda tlieta. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet, <coughs> approvat. Kontroll. Emenda tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda li ma taddix. Issa, il-test oriġinali nivvotaw għalih. Favur, kontra, astensjonijiet, kontroll ieħor. Votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni maluqa. Approvat. Emenda 20. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 4. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Il-test oriġinali paragrafu 67. Favur kontra astensjonijiet approvat. Emenda 5. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. 21 kontroll għal ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Emenda 21. Favur kontra stenzjonijiet. Irridu namlu kontroll hawnhekk. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. taddi 22 favur kontra astensjonijiet approvat 88 test oriġinali favur kontra astensjonijiet eh, taddi 100 favur kontra astensjonijiet taddi 103 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. 116 l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi, it-tieni parti nivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Taddi, 119. Votazzjoni 118 anzi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għall-ewwel parti din. Taddi it-tieni parti issa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. 119 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Emenda numru wieħed favur kontra stensjonijiet approvata wkoll. Onorevoli Kaxman rrit jintervjeni. Jak joġbok? Grazzi. Sinjura President, jiena nixtieq li jkun hemm kontroll fuq Amanda 20 għaliex jiena tlabta però inti ma smajtniex. Mill-perspettiva tagħna kien hemm maġġoranza favur għal daqstan nikkontrollaw emenda 20, grazzi. Namlu hekk mela, nikkontrollaw emenda numru 20. Votazzjoni miftuħa għal emenda numru 20. Sibtuħ, sinjuri. Votazzjoni maluqa. Emenda li tgħaddi. Ja, grazzi ħafna, tajt il-President. L-axħar votazzjoni favur kontra astensjonijiet approvata. Onorevoli Tremosa. Skużawni qed ninterrompi. Pala xedaw rapporter nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Kremoza. Kollaborazzjoni tajba ħafna fir-rigward eh, dan eh, ir-rapport. Pjorta ħazina fil-lista ta' votazzjoni tal-grupp tijaj, hemm żball li għandu x'jaqsam ma' 73 emenda 5. Il-grupp tijaj, l-PP jishti l-astenzjoni. Għaliex kien hemm żball, grazzi.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 maluqa. Maddiċ. Emenda tlieta dawk favur kontra min jastieni għaddit. Niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa, numru tlieta, il-votazzjoni hija magħluqa. Kelli raġunjena. Tajjeb. 30. L-ewwel parti favur kontra min jastieni għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa. Wieħed u tletin favur kontra stenzjonijiet, it-tieni parti dawk favur kontra stenzjonijiet ma ditx. 36 l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 47 dawk favur kontra stenzjonijiet ma u 51 nivverifikaw fuq il-47. Il-votazzjoni għam miftuħa. Għaddiet. 51 appello nominale voto aperto ħamsin. il-votazzjoni hija miftuħa il-votazzjoni hija magħluqa ma ddietx ħamsin. favur kontra stenzjonijiet għaddiet l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet ma ddietx Tnej, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 63, nivverifikaw għattini parti. Voto aperto. Il-votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni hija maluqa. Għaddit. It-tieni parti. 63 tin parti favur kontra l-ewwel parti kienet it-tieni parti favur kontra sanzjonijiet ma ditx. 64 l-ewwel parti dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra sanzjonijiet jidher li ma ditx nivverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa respinto. Emendamento 4 a favore. Erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Hamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wieħed. Niverifikaw ħamsa, l-votazzjoni hija miftuħa. Maddiċ. Wieħed. Votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Għaddit. 93 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 105 dak favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Chiuso. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. tminja dawk favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni nominali fuq il-votazzjoni finali, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. <coughs> <coughs> Għaddiet. Naddu issa rapport Dorfman. Emenda wieħed. Votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddiċ. Memenda sitta. Favur, kontra, stenzjonijiet, għaddiet. Seba, favur, kontra, stenzjonijiet, għaddiet. Tminja, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Nivverifikaw għal 8 il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa. Għaddiet, disa, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 12 favur kontra stenzjoniet għaddit, 13 favur kontra stenzjoniet għaddit, 14 favur kontra stenzjoniet għaddit. 32 favur kontra stenzjoniet għaddit. Emenda 15 favur kontra stenzjoniet għaddit. Emenda 2, 2 favur kontra stenzjoniet għaddit. 3 favur kontra stenzjoniet għaddit. 4 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-votazzjoni finali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mitchell. Prego, onorevole Cashman. Rapport Mitchell issa, però s sur Cashman. Signora President, Mus se noqgħod eh, inżomm eh, il-kamra eh, fuq di kwistjoni kieku ma kienx ħaġa tant serja. Il-bira waqt ir-rapport Estrella jiena għaluli li votajt favur l-emenda tal-PPE minkejja l-fatt li jiena votajt kontra. Ġibdu li l-attenzjoni li Eh, eh, kien hemm membru ieħor li kellu esperjenza simili. Allura nitlob li s-servizzi biex <coughs> jagħmlu investigazzjoni sħiħa biex assigurawna li l-sistema tal-votazzjoni tagħna tirrekordja il-voti kif suppost u kif vivutaw il-membri. Grazzi. Mi dicono che è stato già fatto. Et jgħiduli li din hija xi ħaġa li ġa saret, però jridu nibatu li din l-informazzjoni lis-servizzi. Issa naddu il-rapport Mitchell. 31 l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, l-aħħar eh, votazzjoni favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Takka sukka. Tidu tivverifikaw fuq xiex? Fuq it-tieni eh, parti nala il-votazzjoni.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 Signora Presidenta, unek qed nitkellmu fuq nisa b'disabilità. Kif tistaw timmaġinaw għaw diskriminazzjoni kbira qed nitkellmu fuq 80 miljun persuna ehm, fl-Unjoni Ewropea li qegħdin eh, fl-Unjoni b'disabilità u 43 minnhom ehm, huma eh, tfal. Nisa u tfal 24, prima parte, chi è a favore, chi è contro, chi... Favur, l-ewwel parti, għandna roll call għat-tieni parti, niftaħ l votazzjoni nagħlaq l votazzjoni U tgħaddi. 25 l-ewwel parti favur kontra stensjoni tgħaddi, tieni parti favur kontra stensjoni tgħaddi, tielet parti favur kontra stensjonijiet di. Paragrafu 26 l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet di. Tieni parti favur kontra stensjonijiet di. Paragrafu 47 l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet di. Tieni parti favur kontra stensjonijiet di. Paragrafu 52 l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet di. Tieni parti kontra favur di. Ejja, nitċekjaw it-tieni parti tal-paragrafu 52 niftaħ il-vot. Nalaq il-vot. Tati. L-akka l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra stensjonijiet tgħaddi. L-aħħar vot favur kontra stensjonijiet jgħaddi. għanna jaddi paragrafu 10 it-tini parti favur kontra it-tielet parti votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Dala il-vot Għaddi paragrafu 14 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddi t parti favur kontra astensjonijiet għaddi. 15 favur kontra astensjonijiet għaddi. Paragrafu 16 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddi, Tini parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tielet parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni il-vot. il votazzjoni il vot il vot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 Ġifiri wieħed inqas. Grazzi. 26. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvata. Tieni parti favur kontra astensjonijiet. Kontroll. It-tieni parti. Votazzjoni magħluqa. Approvat. 35 favur kontra astensjonijiet approvat. L-aħħar vot eh, favur kontra astensjonijiet approvat. Tridu verifika oħra? Eh, le, grazzi l-kulħadd mela.